Lussemburgu batu tim biex jgħinu fil-konnettività ta' komunikazzjoni, Ġermanja u Danimarka batu tim biex jgħinu fil-purifikazzjoni tal-ilmijiet. Punt importanti anke l-iktar l-iktar dwar it-tifqija tal-kolera l-Italja, Spanja u Ġermanja batu timijiet ta' emerġenza u tamir partikolari importanti minħabba tifqija tal-kolera u anke anke minħabba mart infettivi ieħor jiġifieri huwa grazzi għal Rescue, s sistema ġdida tagħna bil ġdida kontra id-diżastri naturali li nistgħu naġixxu ċertu deċiżjoni fl-istati membri biex nagħtu assistenza fl-Ewropa u lilin u ngħinu biex nsalvaw il-ħajja tan-nies kif tajt il-kampanja tagħna fl-Ewropa. Eżis kollegi, din hija l-ewwel ġurnata it-tim tiegħi qegħdin jistudjaw is-sirvazzjoni, is-sitwazzjoni 24 sija kuljum permezz tas-sistema tal-ċentru ta' koordinazzjoni tagħna li RCC ġewwa Brussell u anke permezz tal-esperti tagħna li hemm hemmhekk fis-sede aħna ħan li nkunu mexxejja tal-appoġġ internazzjonali u intom tistgħu jkollkom moħħkom mistrieħ illi l-Unjoni ħat għamel l-almu tagħha biex nappoġġaw il-bżonnijiet ta' rikostruzzjoni fit tliet pajjiżi affettwati. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Il-kollegi tagħna mill-Kumitat tal-Ambjent telqu. Mill-laqabbek nistgħu nistennaw lis senjura ċott biex tasal biex tkun tista' tgħidilna li għandha tgħidilna f'isem il-Kunsill. Ganz ruhig, ganz ruhig, äh, wir wissen, ganz ruhig, wir wissen. Mxaċla, nafu li l-kollegi tagħna fil-Kumitat tal-Ambjent huma pjuttost eh, eżiġenti. U minħabba dan ma il-mistidna tagħna biex titlaq fil-ħin jekk jogħġbok m'hemmx ħaġla kif inti t-lesta. Grazzi ħafna talli tajtuni il-ħin biex inkun nista' nippreżenta l punti tagħna. Onorevoli membri, kummissarju, kumitat, grazzi ħafna tal-li studentuni hawnhekk biex tindirizza dan is-suġġett daqsant importanti llum. Disastri illi jekk tiġu solidarjetà azzjoni konġunta b'appoġġ għal dawk li huma fil-bżonn. Id-diżastri għalmuna ċertu lezzjonijiet irridu nittraduċuhom għal lezzjonijiet ta' saħħa u reżiljenza. Il-ċiklun Idej u il kaġun tiegħu li rajna waslu għal ħafna distruzzjoni u t-telf tal-ħajja fl-Afrika t'isfel. Kważi 3 miljun persuni ġew affettwati fil-Mozambik, il-Malawi u z-Zimbabwe u kważi elf ruħ tilfu ħajjithom. Ħafna minnhom għadhom midruba neqsin fil-Mozambik biss. 240.000 dar inqerdu. Sfaw bil-ħsara iktar minn 160.000 ruħ kellhom jiċċaqalqu minn darhom u iktar minn erba każ ta' kolera ġew irrappurtati l malarja wkoll qiegħda tfaqqas. Fil-Malawi iċ-ċiklun eret ħafna mill-luċuħ tar-raba, it-telf tal-ħsat sar ikollu impatt fuq il-ħajja tal-bdiewa żgħar li jiddependu fuq il-produzzjoni agrikola tagħhom. It-tfal u n-nisa huma affettwati sew minn dan fiż-Zimbabwe l-arar aggravaw sitwazzjoni ta' kriżi umanitarja kaġun ta' nixfa u taħsat prekarju il-malnutrizzjoni u l-emerġenza tal-ikel issa qegħdin jiżdiedu fit-tliet pajjiżi l-bżonnijiet umanitarji huma enormi jinkludu bżonn tal-ikel, ilma tax-xorb, tal-ken, nutrizzjoni, edukazzjoni, loġistika. Il-pjan tar rispons edin jitolbu għal iktar minn 342 miljun dollaru bħalissa kull mem 23% fil-mija li ġew imwettqa ġifieri hemm bżonn ta' iktar l-Ewropa immobilizzat b'rispons għal dan l-assistenza umanitarja u tal-protezzjoni ċivili ġew offruti mill-Kummissjoni u mill-Istati membri b'appoġġ għal pajjiżi affettwati. B'appoġġ għal your response il-Presidenza tal-Kunsill ħadet l-azzjoni meħtieġa biex taqajjem l għarfien dwar il-bżonnijiet umanitarji u finanzjarji billi tadbidu għall għal paġna ta' monitoraġġ fuq l-IPC Web Platform f'dan ir-rigward aħna qegħdin inċaqalqu r-rispons integrat l-IPCR lejn ċirkostanzi ta' monitoraġġ biex inkunu nistgħu niffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri, il-Kommissjoni, l-IAS u l-Aġenzija dwar is-sitwazzjoni korrenti, il-bżonnijiet umanitarji u r-rispons Ewropew. Aħna inkludejna id-diżastru kaġun tal-dan iċ-ċiklun fuq l-aġenda tal-gruppi ta' ħidma biex niffaċilitaw f'dawk id-diskussjonijiet fost l-Istati membri Aħna nappoġġaw il-fatt li l-Parlament Ewropew il-Kumitat ta' Żvilupp huwa interessat ukoll jiddiskuti s-sitwazzjoni. L-iskambju tal-informazzjoni wera li l-Ewropa u l-Istati membri tagħha taw azzjoni f'waqta għal tali diżastru. L-Istati membri jipprovdaw ukoll għajnuna umanitarja iktar minn 60 miljun euro u anke azzjoni ta' protezzjoni ċivili, assistenza in kind, fosthom eh, djar, ġenerazzjonijiet ta' dawlis, komunikazzjoni, tas satellita, modjuż esperti kollha li kollha ġew ipprovduti permezz tal-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili. Tim ta' protezzjoni ċivili marret fil-Mozambik dejqila hemm mit-23 ta' Marzu biex jivvalutaw is-sitwazzjoni u jaċċertaw koordinazzjoni tal-diversi stati membri. Teżisti kooperazzjoni u koordinazzjoni u numru ta' stati membri wkoll ipprovdew assi militari fosthom bastimenti, helikopters u biċċiet tal-ajru għal-loġistika u għat-trasport. L-istati membri allokaw numru ta' assist ċertu ammont ta' assistenza u bekk is-servizzi bħalissa qegħdin jiġu kontrattati u implementati aħna nappoġġaw il-fatt li l-Kummissjoni wkoll allokat iktar minn 50 miljun euro għall għajnuna umanitarja onorevoli membri. Dan iwassalna għall-importanza tal-implementazzjoni. Il-konsultazzjoni tagħna mal-Istati membri mal-Kummissjoni uraw illi il-protezzjoni għandha tkun fil-qofol tar-rispons ta' emerġenza tagħna ħafna familji ġew separati minn xulxin in-nisa u t-tfal huma affettwati sproporzjonalment miċ-ċaqli u n-nisa u t-tfal tfajliet u l-bniet huma wkoll soġġetti għal vjolenza u l-isfruttament iridu naċċertaw ukoll in l-edukazzjoni tkun tista' tissokta malar kemm jista' jkun għal ħafna tfal li ġew affettwati mill-kriżi. U l-aħħar, irridu nikkonsidraw li nagħmlu użu tal-assistenza tal-kax meta nkunu nistgħu nagħmlu dan. U din hija l-analiżi tagħna, l-analiżi tal-bżonnijiet immedjati, tar-rispons ta' emerġenza, tali emerġenza teħtieġ l-azzjoni meħtieġa biex nindirizzaw il bżonnijiet tal-kuprar f'terminu ta' żmien twil. Jiena nistenna bil-ħerqa l-opinjonijiet tagħkom l-informazzjoni li ser tipprovdi l-Kommissjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna ngħaddu għal kellima tal-gruppi l-ewwel nett is-sur Rangel għal minuta. Grazzi ħafna President. Nixtieq nibda ovvjament billi nesprimi l omur għal vittmi tal-Mozambik, Zimbabwe u l-Malawi dawn huma kollha persuni li diġà kienu qed jiffiċċjaw ċertu ħajja diffiċli din hija traġedja li ħajkollha konsegwenzi serji għal diversi familji. Tliet punti l-ewwel nett kontrarjament għal dak il intqal preċedentement, l-Ewropa naħseb damet kaxkar saqajja biex taġixxi u din mhix aċċettabbli. Forsi ma tagħmluhiex ma pajjiżi oħra żgħid nitkellmu dwar l-Afrika, pajjiżi sottosviluppati fl-Ewropa, l-Ewropa kellha azzjoni kajmana seta tagħmlet iktar ma mfriġ ħafna fil-bidu l-affarijiet ġew għall-aħjar iżda fil-bidu ma konniex ta' standard meħtieġ. Il-proposta wkoll illi illi wkoll resqed dan il-punt fuq id-dibattitu għal mekkaniżmi ta' protezzjoni u raw li huma bżonn jużi. Jiena smajt ukoll illi din mhux se tkun mhux se jkun episodju iżolat u fil-futur l-Ewropa tkun tista' tirribatti biktar ħeffa iktar milli għamlet fi żmien preċedenti wara dan id-diżastru. Naħseb illi kienet azzjoni dgħajfa li kieku ma kienx hemm azzjoni mill-Portugal l-affarijiet setgħu kienu war. Għall-SND is-Sur Gerro Rosalom għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, l kollox Ringrazzja l-Komissjoni tal-isforz tagħha u lilek ukoll u lil dawk il-pajjiżi li rrispondu eh, forsi naqra bdew minn għal din il-diżastru ta' klima. Diżastru bħal dan affettwa tliet pajjiżi li flimkien għandhom l-istess daqs ta' Spanja, Franza u l-Italja flimkien. Hemm bżonn li wieħed jirrifletti li aħna qed niffaċċaw fenomenu ta' tisħin tal-klima fil-dinja li affettwa lil kulħadd u li għandna bżonn nirrispondu b'formi globali dawk il-pajjiżi li huma involuti f'dan id-diżastru naturali madana kollu għandhom kondizzjoni oħra li huma pajjiżi foqra u l-istess eh, diżastru qed jeqret iżjed ta' dawk l-inqas għandhom skejjel, sistema tas saħħa u elementi oħra probabilment ħatkun l-aħħar eh, diskors tiegħi għall-għajnuna umanitarja tal-Parlament nixtieq nitlob li l-leġislatura li jmiss javanzaw eh, fil-figura tal-refuġjat tal-klima. Iżet ma jaddiż minn ħajkun hemm iżet u iżet nies li għandhom bżonn jaħarbu mill-laks u mill-diżastri. Eh, Għanna bżon intuhom speranza li nkunu nistgħu naqduhom narfu l-drittijiet tagħhom għax dawk li tilfu kollox ħlif id-dinjità tagħhom ma jistawx għalmenu jitilfu l-speranza fina. Grazzi ħafna President. l-azzjoni tal-Ewropa biex jiffaċċaw dan iċ-ċiklun huwa hija biss parti żgħira tal-bżonnijiet li qed jiffaċċaw dawn il-pajjiżi. Bżonnijiet sanitarji, tal-ikel, housing, komunikazzjoni, trasport, loġistika u diversi infrastrutturi, protezzjoni ċivili fost affarijiet oħra Meta mqabla ma' dan il-15 miljun u t-tim ta' 11 l-espert huwa ftit wisq għal dak li huwa bżonjus fil-fatt. Hija biss attra ta' dawk il-possibiltajiet li tista' tipprovdi l-Ewropa l-emerġenza għandha tiġi ffaċċjata mingħajr l-ebda dewmien u wieħed irid ukoll jara l-futur l-idf għandha ssir ssib l-appoċ huwa minnu li wkoll illi ukun hemm jinħafrilhom id-dejn. Grazzi ħafna għal ħodor is-Sinjura Valero. Grazzi ħafna. Jiena smajt lil Greta Thunberg u hija qalt li illi rridu innaqsu l-emissjonijiet tal-CO2 tagħna rridu wkoll naraw eżattament x'ser jiġri lil dawk illi ħajkunu vittmi tal-emissjonijiet tas CO2 tagħna wara kollox. Dawn hemm jeżistu dawn il-diversi fenomeni klimatiċi li qed jaffettwaw in-nies fil- in rridu niprevjenu, rridu nkunu proattivi. Jiġifieri biex il-pajjiżi iktar fqar ikunu jistgħu jadattaw għal dawn l-istess kondizzjonijiet. Wieħed pereżempju jikkonsidra l-Mozambik fejn kien hemm l-arar ċertu snin ilu, provinċja waħda partikolari kienet ġiet affettwata kien hemm diversi proġetti ta' għajnuna u issa qed naraw dan iċ-ċiklun fl-2019 irridu wkoll dan ħarsu fit-tul. Fil-Mozambik jeżistu ċertu riservi pereżempju ta' gass illi dan jista' jwassal biex il-pajjiż jistana. Madankollu dan jaf ikun koproduċenti għandna bżonn soluzzjoni fit-tul dawk kienu l-kellima għall gruppi issa għandna kellima oħra is-Sur Fernandez. Grazzi ħafna President l net. Jiena nixtieq niftakar l-familji tal-vitmi u anka nati il-kondoljanzi tiegħi lil dawk kollha effettwati, partikolarment il-nies tal-Mozambik minkejja li qed nissaħħu il mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili jidher ċar li dan għandu jissaħħaħ iktar is solidarjetà fl-Ewropa u lilin dejjem għandhom jissaħħu għax il-tibdil fil-klima l-impatt tiegħu ser ikollhom effetti iktar serji kif huma l-affarijiet issa minkejja l-għajnuna pprovduta rridu nixprunaw l-ammont ta' għajnuna niskjeraw iktar mezzi fuq il-post u hemm eluf ta' tfal qed iffaċċjaw sitwazzjonijiet drammatiċi, irridu naġlu. u mbagħad irridu wkoll ma ninjorawx il-bżonn illi nagħmlu rikostruzzjoni bil-preżenza tal-Ewropa wkoll. Pereżempju, nagħmlu użu mill-IDF bil-provdu għajnuna ta' żvilupp fit-territorji illi ġew affettwati l-iktar, partikolarment il-Mozambik. Grazzi ħafna Sur Zorinju. Grazzi ħafna, Sinjura President, il-ċiklun Idaj fl-14 ta' Marzu laħaq il-Mozambik b'xita u rjaħat u mbagħad mexa lejn iż-Zimbabwe wassal għal arar fil-Malawi. Iċ-ċiklun ħalla warajh il-distruzzjoni u wassal biex ħafna nies tilfu li djar tagħhom telf ta' infrastruttura u wasal biex il-pajis ikun vulnerabbli kien hemm eluf ta' mwiet fit tliet pajjiżi 60% kienu ġewwa l-Mozambik u eluf huma midruba hemm problemi ta' tifqija tal-kolera li qed wassal għal iktar vittmi l-iktar fil-Mozambik. Hemm ħafna nies li għadhom neqsin l-Ewropa. Diġà pprovdiet ċertu għajnuna finanzjarja ta' 12 miljun euro għat-tliet pajjiżi il-rikjesta tal-Mozambik kienu illi aħna illi qegħdin nattivaw il mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili Jenatat ukoll assistenza permezz tal-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili minn ċertu stati membri. Irridu ninkomplu nipprovdu lajnuna l dawn in-nies u nitalmu il-kooperazzjoni internazzjonali fil-respons u prevenzjoni ta' diżastri huma huwa kruċjali it-tibdil fil-klima hija realtà illi tolqot il kulħadd hija xi ħaġa globali, pjaga globali illi irridu niffaċċaw u importanti li nilħu l-anijiet tal-Konvenzjoni ta' Pariġi u nistiridu namlu l-mutana l-mutana nishtiq ukoll nagħti l-omor tiegħi lil vittmi grazzi ħafna naddu għal proċedura tal-catch DI għandi żewġ kelliema s sur Farija. Grazzi ħafna President Kummissarju. L-ewwel net riflessjoni dwar fuq il vitmi ta' ċikluni daj u xar wara illi dak iċ-ċiklun laħaq dawn il-pajjiżi fejn eret id-djar u l-uċuħ tar-raba tan-nies. Ta fejn neħħa l-opportunitajiet sanitarji tal-nis issa jem tifqija tal-kolera u tal-malarja, eluf ta' tfal issa huma iktar u iktar vulnerabli għal kwalunkwe tip ta' sfruttament l-Ewropa ila tipprovdi il-mekkanizmi tal-protezzjoni ċivili tagħha ċertu domin qed turi ċertu rida politika li jkun hemm eh, permezz ta' dan il-Marshall Plan fl-Afrika biex naċċertaw permezz ta' komponent ekoloġiku li dawn il-fenomeni jsiru eċċenzjoni. Mem ebda raġun li napplikaw mekkaniżmu li ma jistgħux waslu għal l-anijiet tal Grazzi ħafna solidarjetà mal-vittmi ta' ċiklun. Wieħed irid jikonoxxi l-fatt illi l-korruzzjoni, korruzzjoni fil-gvern u fl-ola livell huwa l-iktar l-ikbaradu għan nies li qed jippruvaw jirkupraw mid-devastazzjoni kaġun tal-idaj. U dan huwa għadu illi l-Ewropa għandha tiġġieled kontriħ biex in-nies tal-Mozambik ma jintlaqtux iktar qar kejja illi dawn il-korruzzjoni, l-impunità hija l-unika spjegazzjoni dwar il-fatt li l-awtoritajiet tal-Mozambik sissa għadhom maċċettawx assistenza mill-Portugal biex fejn ukoll kien hemm każijiet ta' imprenditur Portugiż maħtuf fil-Mozambik u ċittadin Franċiż illi inħataf u torturat u ġurnalisti oħrajn tal-Mozambik ukoll illi aħna il-korruzzjoni il l-impunità qegħda twaqqaf lil dan il-pajjiż milli jiżviluppa sew u iktar vulnerabbli għal diżastri oħrajn li jistgħu jinqalgħu. Grazzi, Kummissarju. Grazzi ħafna għal darbohra għal din l-opportunità u għal din id-diskussjoni ċertament utili għalina u jiena wkoll napprezza s sensibilità li qed tużu ma rridux nħallu dawn id-diżastri jaffettwaw dawn in-nies daw il-pajjiżi l-Mozambik Malawi u l-Mozambik għandhom bżonn għajnuna tagħna naqbel mal-kollega tiegħi Fernandez u oħrajn dwar il-proposta tagħhom illi rridu nissoktaw fl-appoġġ tagħna permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u naraw illi ikun hemm fondi tangibbli għar-rikostruzzjoni. Kif għad preċedentement l-Ewropa hija disposta tissokta li tappoġġa lil dawn in-nies li huma affettwati minn dan iċ-ċiklun permezz tal mezzi umanitarji ta' protezzjoni ċivili u ta' żvilupp ċikluni, arar, u tifqija ta' Mart ser jibqgħu jaffettwaw l-Afrika t'isfel fir-reġjun tal-Oċean Indjan il-tibdil fil-klima hija taw mhuwiex fake news kif għadt ħafna drabi naqbel mal-kollega tiegħi minn mill-ħodor u l-ħabiba tiegħi Guerrero Falon rridu iva niffaċċaw dan il-problema u jiena wkoll kburi għax permezz tal-Ewropa aħna qed inservu ta' eżempju, speċjalment minħabba l-fatt li aħna l-iktar fattur importanti fl-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi. Issa, skużani kollega ma naqbilx miegħek illi l-Ewropa bdiet l l tagħha mill-bidu u nistgħu Immorru fiċ ċentru tagħna biex naraw il-programm, il-programm tal-appoġġ li kellna. Iva, jiena gburi ta' dan iċ-ċentru ta' emerġenza għax aħna meta kellna r-rikjesta mill-ewwel bdejna. Fl-emerġenzi kollha tagħna L-NGOs tagħna l-organizzazzjonijiet internazzjonali tagħna diġà irrikonoxxew l-appoġġ Ewropew għall kriżi ġewwa dawn it-tliet pajjiżi. Ma ġifieri grazzi ħafna ta' dan l-appoġġ iżda il-fatti jitkellmu waħedhom. Grazzi ħafna. Dankeschön. Das war jetzt ein sehr engagierter Erwiderung. Bitte schön, Frau Ciotti, im Namen des Rates. Grazzi kien kien kien pjuttost diskors appassjonat, onorevoli membri. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni dwar dan il-punt urġenti l-Ewropa u l-Istati membri tagħha huma minn ta' qudiem f'dan f'din l-rispons ta' emerġenza li rkuprar u rikostruzzjoni ser ukoll imorru lil-in mill-presidenza tagħna. Meta il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tagħna tkellmu mal-Kumitat ta' Żvilupp, għalu illi il-konnessjoni bejn l-għajnuna huma ta' priorità għal presidenza rumena fl-ambitu tal-għajnuna umanitarja. L-iskala ta' diżastru li qed niffaċċaw fl-Afrika tisfel hija nota ta' tfakkir illi għatem ħafna xogħol xi jsir f'dan il-kamp. Aħna rridu naċċertaw illi rispons tal-emerġenza tagħna jiġi komplementat permezz tal-kooperazzjoni fl-Afrika ta' isfel. Meta jgħaddi, meta tgħaddi l-istadju ta' emerġenza, irridu ngħinu lil dawn il-pajjiżi biex jerġgħu jibnu, jgħinu l-reżiljenza tagħna u preparatezza tagħhom. L-iskala tal-perikoli kaġun tal-klima ser tiżdied, irridu naħdmu flimkien biex naċċertaw il-ħsara u t-telf tal-ħajja li jistgħu iwaslu jistgħu xorta waħda jiġu mrażna. Grazzi ħafna għal darboħra tal-attenzjoni tagħkom. Ja, vielen Dank. Die Aussprache ist äh, damit. Grazzi ħafna, ek nistgħu nikkonkludu dan id-dibattitu. Jiena xtaqt ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt il-punt li jmiss sitwazzjoni fil-Libja dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni r-Rappreżentant Olja tal-Unjoni għall affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà. Sissa r-Rappreżentanta Olja eh, għadha mhijiex qiegħda hawnhekk, mhijiex preżenti. Is-sur Preda ma jidhirx il qiegħed hawnhekk lanqas. Is-Sinjura Valencia lanqas, Valenciano. Allura qegħdin daqsxejn f'diffikultà. Hawn is-sortanek milli icr Grazzi ħafna fi żmien meta żewġ naħat tal-Libja suppost qegħdin jiddiskutu roadmap għall elezzjonijiet sabiex nwaqfu dan it telwim qed naraw ħafna truppi li qegħdin jiġġieldu b'mod militari għal kontroll ta' Tripoli. Il-gvern qal li jekk li ħajkun hemm iktar avvanzi minn LA eh, ħajkun hemm ħajoħloq iktar problemi u ħajwaslu għal aktar vjolenza u ehm, problemi il-gvern li appoġġat mill-ġus Magħquda wkoll eh, ta' twissijiet fuq il-problema ta' influss ġdid ta' migrazzjoni fil-Mediterran jekk is-sitwazzjoni tmur għall-ar. Bir-rapport qed jgħid li ħafna rifuġjati jridu bilforsi naqdu mal-milizjal ehm, fil-Libja żgur li m'għandniex ninjorawhom dawn it-twissijiet. Meta nisu eh, komplikazzjoni ta' sitwazzjoni u l-affarijiet kollha involuti, eh, l-mod ta' kif ħanimxu qudiem hija diffiċli. Imma Eh, importanti li jkun hemm iktar diskussjoni l unjoni Ewropea dawn huma l-unika alternattivi ta' paċi. Importanti li nitkellmu vuċi maquda eh, u hemm eh, min jara l-Sur Haftar bħala raġel b'saħħtu li jista' jikkonsolida s-saħħa għal dan il-pajjiż kaotiku. U jiena nitlobkom il dawk minnkom li jaħsbu hekk li ħarsu lejn ir-rapporti u il kien hemm ħafna oppożizzjoni hemm ftit evidenza li turi li dan jista' jżomm il-pajjiż maqut meta nitkellmu fuq żmien twil. Grazzi. Nirringrazzjak Sur Tanek. Qed nara li rappreżentanta Olja waslet nixtieq infakkarkom li din hija l-aħħar ġimgħa plenarja fi strasburgu u naf għalhekk li l-aġenda ta' kulħadd eh, kienet ta' konfużjoni għalhekk eh, grazzi tal-li magħna sinjura mogherini grazzi ħafna sinjura president l-eskalazzjoni tal-libja dan l-aħħar wasal fi żmien fejn il-possibilità ta' paċi kienet qed issir iktar viċin tar-realtà. L-LA wara l-attakki fi Tripli saru fi żmien fejn il segretarju Ġenerali tal Ġus Mauda Sur Guterres kien kien fi Tripli għal konferenza lejliet il-konferenza sabiex eh, tagħti din it-tama ta' bidu ġdid tal-Libja. L-Unjoni Ewropea taħdem għal madwar sena mill-viċin eh, mal ġusma u speċjalment anke bl-Special Envoy tagħna biex Kun hemm konferenza mexxija mill-Libja sabiex hekk jista' jkun hemm elezzjonijiet skont il-kundizzjonijiet legali u adekwati u rajna ehm, ġurnata b'ġurnata l-aspirazzjoni x-xewqa tal-poplu Libjan u ċittadini Libjani sabiex huma e, e, jgħinu lill-pajjiż jimxu l qoddim jingħaqdu flimkien u waslu għal għaqda u paċi għal pajjiż illi potenzjalment jista jimxi l qudiem għax għandu ħafna riżorsi u hemm ħafna potenzjal. Il-Konferenza Nazzjonali xorta waħda tirrappreżenta l-tama ta' pajjiż ħieħ. Ftit jiem qabel din l-eskalazzjoni militari li seħħet, jiena kont eh, ma' Sur Guterres, eh, mal-Segretarju Ġenerali eh, u, u mal-President tal-Unjoni Afrikana u Hassam Salamed il-Special Envoy tal-Ġus Mauda u konna qed nitkellmu fuq li nitkelmu li li komunità internazzjonali importanti li jsir dan il-proċess li bjan biex bekk ikun hemm dan il-bidu ġdid u jkun hemm għaqda minn fil-pajjiż. L-avanzi li saru fi tripli huma uh, attakk kontra t tama kontra l perspettiva unika uh, sabiex ikun hemm progress fil-Libja. Din rajnija qabel ukoll meta l-paċi issir xi ħaġa li hija vera possibbli hija konkreta eh, naraw illi r-reżistenza kontra l-paċi ssir iktar b'saħħitha aktar evidenti. Issa qed naraw konflitt eh, fejn hemm ħafna vittmi eh, bad kbir u eh, qed naraw anke problema fil-postijiet differenti għaliex hemm imblukkaġġ anki minħabba l-konflitt u għadhom attivi wkoll minħabba t tilwim u l-ġlit li hemm u qed naraw ukoll armi li mhux suppost qed jintużaw fil-Libja. Din hija xi ħaġa li kienet magħrufa fl-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali. Ir-raġuni għalfejn ma jistax ikun hemm eh, raġuni militari eh, jista' jkun li jekk nibqgħu jekk jibqa' jsir dan jista' jkun hemm iktar vittmi u jekk qed nistennew li jkun hemm rebħa militari kulħadd ħajitlef. L-unika mod ta' kif qed naħsbu illi l-Libjani kollha jistgħu jimxu b'mod maqut u li naslu għal soluzzjoni politika. Jekk ma npruvawx insibu mod ta' kif kulħadd jista' jirbaħ l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea lesta ta' u tappoġġa jekk dan kollu ma jsirx ma jseħħx il-poplu Libjan kollu ħajsofri u anki reġjun kollu kemm hu. Jiena llum tkellimt sal darb'oħra mal-Special Envoy ta' Ġus Maqut Ħassan eh, Salame u eh, l-xogħol tagħna huwa konġunt u l-Unjoni Ewropea tappoġġa dan ix-xogħol eh, ta' kuljum. Jiena naħseb li dan l-appoġġ huwa aktar b'saħħtu illum il-ġurnata milli kien fil-passat u hemm tliet aspetti importanti ewlenin illi kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ħadmu eh, baqda f'dawn l-aħħar ġimgħat. L-ewwel nett kien hemm bżonn li eh, eh, insaħħu ħtieġa għal kurituri Mediterrana għal aktar għajnuna anke fil-liġi internazzjonali. It-tieni nistabbilixxu l-waqfa tal- tal-uż tal-armi. Xi ħaġa li naħseb li ġusma qudha tista' tinnegozja. It-tielet, importanti li naħdmu b'mod politiku bil-konferenza nazzjonali mal-arkem jista' jkun biex bekk il-poplu Libjan l-irġiel, n-nisa tal-ġenerazzjonijiet kollha fil blit kollha eh, tal-pajjiż ikollhom l-opportunità illi jitkellmu fuq mod komuni ta' kif jistgħu jimxu l qoddim Dan huma tliet mezzi ta' kif Nemmen illi l-Unjoni Ewropea li l-ġnus maquda u anki il-komunità internazzjonali tkun tista' tappoġġa u takkumpanja bekk lill-poplu Libjan. Nixtieq inżid ukoll illi mhux qed tiftofri biss ir-reġjun u l-poplu, hemm ħafna refuġjati u migranti li huma eh, qed jinżammu fil-pajjiż li qegħdin friskju. Aħna qed nitkellmu mal-UNHCR ehm, sabiex nippruvaw nċaqalquhom mill-Libja jew inkella postijiet iktar sikuri ġol Libja min mar lura għal għaddar, eh, kien hemm ħafna eh, fit-tripli fil-fatt. Ix-xogħol eh, tagħna għadu għaddej imma l-kondizzjonijiet ovvjament qed isiru aktar diffiċli ġurnata b'ġurnata u għalhekk aħna qed nitolbu lil partit kollha sabiex iħallu l-evakwazzjoni ta' dawn il-ċentri ta' detenzjoni kif ġie mitlub anke mill-Kummissarju Grandi eh, il-ġimgħa l-oħra. Aħna ħdimna mal-Aġenziji tal ġisma Maquda flimkien mal-Unjoni Afrikana u anke bl-awtoritajiet eh, eh, fil-post. Dawn l-ħar sena wasalna riżultati tajbin ħafna fejn kien hemm ħafna eluf ta' refuġjati li reġgħu marru lura pajjiżhom grazzi għall-xogħol tagħhom u anke protezzjoni li tingħata li tingħata mill-UNHCR. L-eskalazzjoni min-naħa militari fil-Libja naf li fl-Ewropa hija meqjusa bħala teddida e, imma turi wkoll teddida għal dawk il-ħajjiet ta' refuġjati u migranti e, u dawn il-ħajjiet huma ħafna iktar e, friskju minn oħrajn. U aħna għalhekk flimkien mal-Aġenziji tal-Ġuż Maquda qed nippruvaw naħdmu Eh, insalvaw il-ħajjiet u nbattlu dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. Il-militar per qed jagħmlu aktar diffiċli. Sabiex nikkonkludi jiena nixtieq ngħid eh, b'mod ċar l-importanti illi nerġaw nibdew bin-negozjati din għadha possibbli aħna nemmnu illi il- il-diskussjoni politika fil-konferenza nazzjonali huwa l-unika mod ta' kif jista' jinsibu soluzzjoni paċifika Eh, numru ta' inizjattivi li jistgħu waslu għal distruzzjoni fil-Libja u din ma tkunx tajnuna f'dan il mument Il-kurituri umanitarji skont ir-rispett tal-liġi umanitarja il-ceasefire eh, minn ġus maquda u anki l nerġgħu nibdew ninnegozjaw u nagħmlu din il-konferenza nazzjonali malar kemm jista' jkun bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-poplu Libjan. Jiena nixtieq ngħid ukoll li meta nitkellem fuq il-poplu Libjan qed nirreferi għall-irġiel u n-nisa Jiena nixtieq infaħħar l-nisa Libjani li ħafna drabi jkunu wara l-kwinti li qegħdin jippruvaw jiffaċilitaw dan il-progress ehm, f'sitwazzjoni diffiċli u jiena naħseb l-Unjoni Ewropea flimkien ma' ġus Magħquda eh, bħal kull konflitt ieħor importanti illi ndaħlu l-rwol tan nisa fil-negozjati tagħna u ngħinu fil-proċess anke fuq il-post. Dan huwa dak li qed nippruvaw nagħmlu, qed nippruvaw nappoġġjaw ix-xogħol tal-ġus maquda, qegħdin nippruvaw naqdu lill-Ewropej u jekk rajna approċċi differenti fil-passat naħseb li l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata jifhmu illi x-xogħol komuni tagħna huwa meħtieġ biex eh, innevitaw mill-Libjani jispiċċaw Eh, iduru f'direzzjoni differenti u hekk ikun hemm eh, eh, potenzjal ta' għaqda bid-dialogu politiku dan huwa fidejhom. Aħna għedna b'mod ċar l-aħħar darba u l-ġimgħa l-oħra wkoll illi l-Unjoni Ewropea u l-laqda bejn l-istati membri differenti U importanti anke minn minnaħa tal-partijiet internazzjonali għaliex huma għandhom jingħaqdu flimkien ma' ġus maquda jaħdmu għal perspettiva politika, għal dialogu, għaqda fil-Libja biex niżguraw li l-stakeholders nifisom fil-Libja jsibu raġunijiet esterni Eh, eh, sabiex jingħaqdu u mhux kontra. Naħseb illi lum il-ġurnata jista' jkun hemm eh, għaqda komuni skont isforzi tal-ġus maquda biex bekk dawn il-partijiet kollha jingħaqdu flimkien u nsibu b'xi mod perspettiva komuni għas-sigurtà tal-pajjiż. Grazzi. Nirringrazzjak. Issa nistgħu ngħaddu għall membri f'isem il-gruppi Sur Preda. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. il rappresentant Olja. Is-sitwazzjoni il-ġimgħa l-oħra fil-Libja hija xi ħaġa li hija ta' ħasra kbira xi ġimgħa ilu kien hemm konklużjoni ta' ftehim bejn il-gvern u l-ġeneral Haftar illi kienu qed jiġu maħsuba wkoll elezzjonijiet ġenerali. Iżda ftit ġimat wara eh, Sur Haftar ddeċida eh, eh, illi abbanduna dan u il-pajjiż serġa' tefgħu f'dan il-kaos, f'dan din il-problema li wassal għal periklu ta' ċittadini u anki biddel perspettiva għal futur tajjeb għal-Libja. U Mbagħad hemm ir-rabtiet mar-Russja illi huma akbar mill-apaċi li għandu fil-pajjiż. Naħseb naqbel iva nasa naqbel miegħek illi l-unika mod kif nimxu qudiem huwa li ninegozjaw m'għandniex nimxu mar-rotta militari importanti li npoġġu aktar pressjoni fuq Haftar u u hekk nwaqfu l-użu dawn dawn l-armi. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak. Issa naddu għasirina sinjora l-SND. Grazie ħafna President. Ftit hemm x'nista' nżid ma' dak li qalet il-rappreżentant li fil-sala li hija l-unika pożizzjoni raġunevoli għall-Unjoni Ewropea. Huwa veru li eh, tlifna xi żmien u ċerta stati membri damu biex jifmu li l-appoċ tagħhom għal aftar kien perikolus. Haftar dejjem ħaj proponi soluzzjoni militari u evidenti wkoll li dialogu fost il-Libjani. U l-unika ħaġa li permetti li wieħed jarġa' jibda jibni Libja bis-istabilta u bla gwerra. Libja qiegħda rib ħafna tagħna. Huwa obbligu tagħna li nżommu maqudin l-istati membri biex jitkellmu b'vuċi waħda li appoġġaw l-rappresentant ta' ġusma l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea Afrikana biex jippruvaw jinnoħolqu xenarju ta' fiduċja biex jaslu għaftej, Għanna nħarsu koll situazzjoni ta' refugjati li aħna ġa konna bdejn nġestjonaw b'forma adekwata ma mill-lider ħatkun tkun elementi ħor ta' riskju fix-xhur li ġejjin. Fisem il-grupp soċjalist eh, eh, nappoġġaw il-xogħol eh, tal-rappreżentanta eh, għal oħra. Grazzi. Danke schön, eh, Herr. Grazzi ħafna. Is-sur tanek diġà tkellem għal fisem li sijar għalhekk ngħaddu għas-Sinjura Spinelli għal gwer Sto che la guerra in Libya non si risolverà pacificamente. Minħabba l-fatt li l-gwerra fil-Libja mhix xi ħaġa li ħadd tiġi solvuta malaj malaj nisriq li l-Viċi President titkellem moċċar lill-immigranti li huma qegħdin hemm maktufa l-evakwazzjoni tal-limitata skont l-UNHCR bekk nitlob illi l-operazzjoni Sofija tista' tagħmel użu mill-bastimenti biex nimpedixxu illi jkun hemm nawfraġġju. Il-Mediterran huwa l-unika mezz illi wieħed jaħrab u jekk nibblokkaw l-affarijiet hija azzjoni kontra l-umanità. Illi jkun hemm inqas rimpatriazzjonijiet ġewwa pajjiżi li huma inqas siguri li jkun hemm iktar faċilitazzjoni fil-kulturi tal-bnedmin biex ikunu nistgħu nwasslu iktar ikel u lajnuna lin-nies. Koster tal-UNHCR qal li fil-Mediterran mhux qed isir iktar search and rescue iżda search and return u l-Unjoni illi qed nipprovdu lil Libja bastimenti u t-teknoloġiji hija kompliċi ta' torturi, ta' stupri u tal-iskjavitu. Nixtieq inkun naf kif jista' jwieġeb għal dan għal din l-akkuża l-Ewropa. Grazzi. Dankeschön im Namen der Grünen Grazzi ħafna issa mill-grupp tal-ħodor, is-Sinjura Loħbiller. Grazzi ħafna, Sinjura President Iva vera li l-Unjoni Ewropea kienet qed tappoġġja l-isforzi tal-ġnus Magħquda imma ma kenniex suċċess biex insibu l-paċi. Qed naraw li l-konflitt jirbaħ. Il-vjolenza qiegħda iżżid u aħna ħsibna li forsi din ħatwassal għal xi stabilità ma dan mhuwiex minnu. Il-partijiet fil-konflitt għandhom jirrealizzaw illi s-soluzzjoni tista' ssir billi ninegozjaw madwar mejda. Il-ġlied fil-Libja turi kemm hemm perikli hija tal-mistija illi bil-kollaborazzjoni mal gwardjani tal-Kosta tal-Libja qegħdin jirritornaw ir-refuġjati lejn il-Libja fejn għandhom eh, destin verament ikra ħajaffaċċjaw. Il-vjolenza qiegħda tiskala importanti li niżguraw li n-nies jistgħu jiġu salvati u joħorġu mill-kampijiet. Grazzi ħafna li FTD is-Sur Castaldo għall minuta Grazzi kollegi, il-Libja qed niġġieldu ġlieda fost affarijiet oħra l-Arabja Sawdita u diversi pajjiżi oħra għandhom aġendi politiċi iżda dejn il-logħba qiegħda wkoll tiġi inkoraġġita mill-Istati Membri fejn qed jiġu jaqgħu jqumu mill-pożizzjoni tal-Ewropa u li dawn qegħdin li qegħdin jippruvaw iżommu l paċi f'dawn il-pajjiżi. Il-dikjerazzjoni ta' Franza tużi illi hemm ċertu indifferenza u inkwetanti ċertu eh, rapportaġġ fejn qed jaraw illi hemm ukoll l-involviment ta' Franza kif ukoll fil-pożizzjoni tagħhom kontra Aftar Bekk wieħed jistaqsi x'inhi l-pożizzjoni tagħna dwar l-akkord ekwiżgrana l-euporiżmu ta' Macron ħafna drabi wkoll qiegħed ixejjen il-politika tal-affarijiet barranin tal-Ewropa. Ma nistax ngħid illi f'dawn it-tmien snin ta' gwerra fil-Libja sfaw biss biex inwasslu biex ikollna dittatur ieħor. Immur kontra tali ipokriżija nixtieq illi l-President Macron li wieġeb għal dan f'dan il-Parlament jekk le jirriżenja darba dejjem. ENF, e Herr Minuten. Grazie e Sur minuti. Grazzi ħafna rapporti ta' servizzi italjani u dikjerazzjoni jitkellmu dwar numru ta' diversi refugjati u ta' immigranti illi qegħdin hemmhekk fil-Libja mijiet ta', ta eluf illi huma malesti illi jerġgħu l lura fil-kosti Italjani iżda l-impenn espost mir-rappreżentant oli ma tagħtix ħafna fiduċja dwar xista ikun l-influenza tkun l-influenza tal-istati membri biex insibu soluzzjoni malajr. L-iktar l-iktar li nevitaw il-Libja terġa taqa mill-ewwel fil-kaws. L-impass tal-ġlied bejn Kaftar u l-milizzji qegħdin jħarsu l premier Zaraġi jistgħu iwaslu għal bidla, jistgħu jiftħu iktar il-lok għal negozjati l-aftar madu ma daħalx fil-kapital fil u ħafna u naħseb ħafna kien qed jorbot ħafna fuq l-appoġġ ta' ċertu e, eh, milizzi naħseb li nitkellmu dwar gwerra ċivili fit-Tripoli huwa eċċess eċċess illi jista' jintuża biex inkunu nistgħu eh, biex wieħed biex wieħed jista' jwassal għal iktar immigrazzjoni lejn l-Italja. F'dan il-punt nistgħu ngħidu il-falliment għal soluzzjonijiet militari fejn il-gvern taljan naħseb illi huwa gvern li hija f'pożizzjoni tajba biex ikun jista' ikun minn ta' quddiem fil-proċess ta' ordni f'żona, f'żona importanti ħafna għall-Ewropa, żona perikoluża jekk nitkellmu dwar il-preżenza tal-ġihadisti dwar l-estremisti, iżda wieħed jgħid illi għaliex m'għandniex nagħmlu użu mill-pożizzjoni tal-Italja li żammet l-ambaxxata tagħha u Uriet li huwa pajis li huwa lest li jkollu rwol importanti ħafna, rwol li naħseb li huwa lilin l-lin mill-rwol mux xiraq ta' din l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Saħja għani minuta. Grazzi, Sur Epitideos għal minuta. Grazzi ħafna. Signora President, l-izviluppi ta' dawn l-aħħar fil-Libja juru għal darb'oħra l-iżbalji tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea ma' dawn il-pajjiżi. Eh, L-Unjoni Ewropea flimkien mal-Istati Uniti eh, waqfu lil Gaddafi imma dawn menux dawn menx eh, il-pajjiż iktar qoddim għaliex issa dawn qed isofru anke minħabba l-ISIS u wara wara dawn il-ħames snin naraw li l forzi ta' ġeneral Haftar eh, irnexxilhom jieħdu il-post fis-Sahara. Iżda ma kienx hemm paċi għaliex il-ġeneral Haftar attakka lil Tripli sabiex ikollu l-kontroll tal-belt. Irridu nkunu deċiżivi. Il-Libja huwa pajjiż il-pajjiż fl-Afrika fejn insibu l-akbar riservi ta' żejt. Dan jfisser li l-gwerra ċivili eh, ħat kompli u ħat kompli taffetwa lill pajjiżi ġirien u anki taffetwa l-Unjoni Ewropea biktar migranti. Grazzi ħafna, issa naddu għal kelliema l-oħra nixtieq nitlob lill kelliema kollha sabiex jimxu mal-ħin allokat għalihom. Issa nibdew bi Sur Brock għal-minuta. Grazzi, Sinjura President. Senjura Vice President. Kollegi. Qed naraw illi ma kenniex strateġija Ewropea minn min, min Gaddafi law. Għamilna ħafna sforzi imma għatmanix ma nafux se nagħmlu eżattament, aħna kollha ħatja ta' dan Għandna pajjiż illi hu maqsum żewġ reġjuni għandek l-vant b'ħaftar eh, li jrid jieħu li jieħu kontroll il-naħa l-oħra wkoll, u mbagħad min naħa l-oħra għandek il-gvern leġittimu illi eh, ġie installat bl-għajnuna tal-ġus maquda. U eh, skużawni kollegi, jimportat iżom muskit? Forsi tajjeb illi l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom kuntatti differenti biex bekk iż-żewġ naħat ikunu jistgħu jinnegozjaw flimkien e, jekk inħarsu lejn il-migranti hemm gruppi differenti ħafna mhumiex ikkontrollati minn triplu minn ħadd e, u allura hemm sitwazzjoni katastrofika tal-migranti. Sinjura Mogherini tista' taħdem is-sitwazzjonijiet u l-kondizzjonijiet taħdem sabiex inwaqfu traffikanti tal-bnedmin illi naħseb huma l nies dan il-każ. Iridu nwaqfu din il-problema. Issa ngħaddu għas-Sinjura Ajala Sender minuta. Grazie, Presidenta. Grazie, Afra, President. Għandar borra, dispiċina fil-Libja, għatem raġa ehm, konflitt armat, mejtin u teddida militari, kif konna smajna Eh, Sur Brock u oħrajn kik aħna forsi jiffokajna fuq il-Libja u fuq il-popolazzjoni tal-Libja u minn flok li libja tkun teatru ta' dak li rridu aħna f'kapaċi konna nkunu żiet effiċenti għalhekk nappoġġa dak li qalet il-rappreżentantori ta' xogħol qed tagħmel biex eh, toffri soluzzjoni ta' eh, twaqqif tal-ġlied li jmorru lil mill-problemi li bjem fl-Ewropa għazina tkun ħaġa negattiva ħafna għal-Libji, n-nis tal-Libja u specialment għall-immigranti li eh, eh, li jinnaħseb li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkun iżjed maquda minn qabel f'dak li l-proposti tagħha fir-rappreżentant li u tal-Kommissjoni tal-Ġus Maquda u li jekk joġobkom nipprovaw ma nagħmlux kampanja elettorali qabel da speċjalment eh, l-ħajja tal-nies tal-Libja. Grazzi. Eh, ich möchte der EKR sagen. Grazzi ħafna. Issa li li sjar xaqt ngħid li kien hemm xi konfużjoni bil-lista tal-kelliema. Jiena ovvjament kontat nimxie mal-, mal mal-lista li kelli, sinjura Fatiga. L-affarijiet din jiskallaw ħafna u issa qegħdin naffaċċjaw regol eh, eh, din il-gwerra li qiegħda eh, sseħħ u hemm ħafna ostilità u anki ritorn ta' importanti nirritornaw għan-negozjati u nwaqfu l-aggressjoni ta' Haftar. Jekk tripli titlef, probabbilment ikollna naffaċċjaw mewġa ġdida ta' migrazzjoni u tkun mewġa ħafna ikbar din id-darba jiena nista' naqbel mal-proċess tal-paċi minn ġus Magħquda u l-envoj speċjali eh, minn ġus Magħquda kif ukoll l-isforzi tiegħek, Sinjura Mogherini. Grazzi, nista' ngħaddu għas-Sur Le Breton. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-armata ta' Haftar fil-Lvant tal-Libja attakkaw l-Libjani stess, il-gvern qed jipprova jirreżistija il-sitwazzjoni hija verament tal-biża għaliex jista' jkun hemm konsegwenzi kbar u korroħ fuq ir-reġjun kollu kif ukoll fuq l-Ewropa kollha kemm hija. Allura importanti li l-Istati Membri Ewropej iwaqfu dan il-ġlied il-missjoni tal-ġus maquda sfortunatament ma rnexxilix eh, daħlu il-paċi u il-Kunsill ta' Sigurtà eh, qed titwaqqaf minħabba rivalità bejn l-Istati Uniti u Russja. U r-Russja qiegħda tipprova hemm ġlieda għall-influwenza bejn iż-żewġ eh, saħħiet kbar. Franza u Macron qegħdin jappoġġjaw lil Haftar u l-Italja mhijiex taqbel l-Ewropa lura wkoll hija maqsuma. Jiena jiddispjaċini nara illi Franza ma tistax timxi mal-irwol li għandu jkollha Franza eh, wasal għal nuqqas stabilità fil-Libja fl-2011 minħabba li eh, President Sarkozy deċida li li eh, waqaf lil Gaddafi. U hekk din waset għal problema u għal issa rridu naħdmu flimkien. L-avanzi ta' Haftar qed waslu għal riskju ta' migranti ġodda fil-Italja l-intelligenza taljana titkellem fuq 6 miljun migrant fil-Libja li qed jistennew sabiex jidħlu fl-Italja u 800,000 migrant jistgħu jidħlu fil-Ewropa eh, skont eh, l-Italja, il-gvern taljan irnexxielu inaqqas in-numru ta' migranti eh, bi 80% f'sena li ġejjin mill-Libja u allura jien avvanzaw flimkien. Presidenta, signora Alta Rappresentant. Signori, rappresentantu għalli wara l waqa reġim tal-Kolonel Gaddafi, Libja eh, għaddit minn perjodu xejn stabbli li issa eh, tilfet il-kontroll fejn il-milizja qed jiġġieldu għall kontroll tat-territorju. Evidentement dan fisser li hemm żewġ gvernijiet wieħed fit-Tobruk u l Tripli u din l-offensiva tal-Marxall Haftar eh, ħolqot iżjed nuqqas ta' stabilta x'tista' tagħmel ġisnu Kif qalet il-rappresentant li għandha żomm kalma biex prova twaqqaf il-ġlied, tirrispetta l-embargu ta' armi u preparaw għal kriżi umanitarja li prova eh, tiffaċċa l-eluf ta' refugjati li qegħdin f'sitwazzjoni verament terribbli u li fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa kwalunkwe sforz favur l istabilta l-ordni stat ta' dritt b'dialogu bejn il-Libjan kif qal Antonio Guterres, segretarju ġenerali tal-ġus Mawda. Aħna nifmu li dawn l-isforzi kollha huma essenzjali president mhux biss għall-pajjiż imma anki għar-reġjun u għall-interessi tal-Unjoni Ewropea kollha li għandhom jaġixxu kif qal forma maquda, forma konġunta taħt il taħt rappresentanta Oli. Grazzi, Signora President. Dankeschön, Herr Fleckenstein. Grazie ħafna, l-Onorevoli Fleckenstein. Kollegi, evidentement aħna nappoġġaw dak li qalet il-rappresentantor il-possibilitajiet militari għandhom eh, temmu. Għandu kunem rispett għal waqfin ta' ġlied u rispett tal-dialogu eh, politiku taħt il-proċess ta' ġlus maqawda jista' jkun hemm biss soluzzjoni politika. Kulħadd naħseb li kollha naqblu fuq da. Nistgħu konna dan il-battitu jekk narfu li huwa dmir tagħna li nkunu attivi ħafna biex nagħmlu kontribut biex is-sitwazzjoni tittejjeb fil-Libja. Għax parti aħna responsabbli. Aħna ħatjin ta' sitwazzjoni li hemm f'din dak il-pajjiż li taqbad u tqaċċat il-barra d-dittaturi minna ma taħseb tirrifletti fuq il-konsekwenzi hija irresponsabbli. Libja, il-kas tal-Libja juri kif l-punent m'għandux jaġixxi. Ma kienx l-Unjoni Ewropea li bda da kollu eh, kien stati membri individwali u alleati oħra li bdew da l-kaw. Hija l